S'il vous plaît. Jekk jaġobkom? Merci de prendre place, euh, y compris. Jekk jaġobkom, ħodu poskom, poġġu bil-qeda. Għanna ħafna laqat fl-istess kamra u għalek aħjar ma naħlu ħin. Nitlobkom minnu fieħt poġġu bil-qeda. Wara nofsenar tajjeb il-kulħadd. Wara nofsenar tajjeb lill-membri tal-Kumitat, il-membri ġodda li ġew eletti u anke dawk il-membri li kienu qabel fil-mandat li għadda. Wara nofsenar tajjeb anke l-segretarjat tal-Kumitat u t-tim kollu li ħajtuna daqqatit matul il-mandat parlamentari. Insellem ukoll ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni u tal-Kunsill li nimmaġina qegħdin hawn fostna wkoll ħankun qed nippresidi għal waqt qasir ħafna. Mhux ħanibdew nitkellmu dwar il-trattat transatlantiku tal-kummerċ jew noqogħdu niddubitaw fuqu. Għalhekk għandna aġenda qasira ħafna u nittama li l-affarijiet jimxu ħarir kemm jista' jkun. L-unika punt li għandna fuq l-aġenda tagħna huwa l-elezzjoni tal-buro ta' dan il-kumitat. Għaldaqsant, nibdow billi ikonna l-elezzjoni tal-president tal-komitat. Għaldaqstant, nitlob lil kulħadd joqgħod attent, nfakkar il-membri li issa ħanaddu għall-elezzjoni tal-president tal-kumitat u l-viċi-presidenti tal-kumitat. L-ewwel nett l-elezzjoni tal-president u mbagħad wara l-elezzjoni tal-viċi-presidenti.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 nirringrazzja l-President ta' qabel, il-Professur Moreira, li naħseb li kellu biċċa xogħol tajba ħafna fix-xogħol tiegħu fil-ħames snin li għaddew, mexxa b'mod professjonali ħafna u nixtieq nressaq dan il-klim ta' ħajr lejh. Sfortunatament ma kellix jim bizzejed biex nitkellem fil-plenarja għax ma kienx hemm bizzejed ħin. Grazzi ħafna. Nitolbu lis segretarjat twassal dan il-messaġġ tiegħek lill-persuna konċernata, Sur Moreira, nirringrazzjaw fissem il-membri kollha tal-Kumitat. Tajab wisq. Issa ser naqra l-lista tal-membri sostituti li ħajtkellmu li ħajħdu post il-membri sħaħ li ma jkunux jistgħu jattendu. Sur Matro Adreve flok is-sur Fjellner, is-sur Kanċan ħajħu post is-sur Landsbergis, ta' jkun hemm sur Van der post is-sur Pabrit, sur Kelly jħu post s-senjura Quistel Gruvol. Adrik Adrio jħu post sur Lichtfried, is-sur Stabati jħu post Is-Sur Campbell Benneman għal Grupp Liberali, Is-Sur Sharon Sofa jieħu post Mr. sur Desarnes Mr. sur Van Balen jieħu post Is-Sur Lamsdorf. Għal membri mhux affiljati, Is-Sur Xoprat post Is-Njura Le Pen. Għadawnek. Tajjeb, il-lista mish korretta. Għana prezenti, Signora Le Pen mbagħad membru jħu flok is-Sur Abarne u s-Sur Dega flok is-Sur Salvini. Dawk huma s-sostituti li ħajħdu post il-membri sħaħ. Dan importanti partikolarment meta nqisu wkoll xi votazzjonijiet jistgħu jseħħu. Nfakkar il-membri kollha illi suppost għandhom magħhom il-karti tal-vot biex ikunu jistgħu jivvotaw u jekk ma miltux hekk aħjar Għamiltu hekk għax is-segretarjat suppost kellu jaċċerta li kellkom karta tal-vot qabel maħatku postkom. Kulħadd għandu l-karta tal-vot? Jider li iva, tajjeb wis, grazzi. Mela. Issa ngħaddu minnu fih għall-elezzjoni tal-President tal-Kumitat. Għanna quorum fil-komitat, għanna ktar minn kwart tal-membri tal-komitat li huma 11, il-numru kien 11 il-membru għaddejnieh bil-kbir. Issa, min ħajtressaq bħala kandidat tal-presidenza ta' dan il-komitat? Min ħaj kontesta? Is-Sur David Martin, nadilak il-mikrofonu fisem il-Grupp Soċjalista. David, grazzi tal-li meċejt presidenza mill-laqwa dan l-aħħar, musser dumwis, jgħid il-president, għalhekk irnexxi li ngħid dawn il-kliem, iwieġeb, s-sur David Martin. Huwa pjaċir tiegħi li ninnomina s-sur Berlang biex ikun il-president tal-kumitat. Il-membri li kienu għaw qabel fil-kumitat jafu li għandu l-esperjenza biex jirrappreżenta dan il-kumitat, il kumitat Il-grupp soċjalista nominaw għal dawn l-aħħar ħames snin, ilu membru tal-Parlament għal dawn l-aħħar 15 snin, għandu xprun, għandu l-intelligenza u l-iktar importanti għandu s-sabar u jaff jieħu ċajta wkoll jiġifieri naħseb li dan imexxina fuq, triq tajba għal debattitu interessanti. Grazzi, Sur Martin. Forsi hawn xi ressa kritika kontriħ le feedback pożittiv biss tajjeb wisq. Hawn xi kandidati oħra jixtiequ jikkontestaw? Ah, donc, euh, euh, je vous propose, euh, si il n'y a pas, euh, est-ce que... Le, mela, l-ewwel nett illi sur langa, uh, eh, nistaqsih jekk il dikirazzjoni tal-interessi finanzjarji tiegħu. Iva, lest kontesta, Iva, tajjeb ħafna, inti membru sħiħ tal-komitat, Iva, tajab ħafna, għal daqstant Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet, nissuġġerixxi illi ngħaddu vot bċabċipa għal min jixtieq lis sur Lange. Bert Lange, Bert Lange, tista' tieħu posti issa bħala President tal-Kumitat. Ja, liebe Kolleginnen. ist kollegi, l-ewwel net grazzi kbira tal-li qegħdin taf tur il-fiduċja tagħkom fija, nixtieq illi inwetkom li ħanamel dak kollu nista' ħalli bekk verament nkun nista' nissodisfakom u uh, nara illi l-fiduċa intom tpoġġu fija hija waħda ġustifikata. Jiena naħseb li aħna bħala kumitat inta għanna ħafna eh, għanna aġenda u ħafna punti fuq l-aġenda li huma ta' responsabilta kbira u aħna lesti illi flimkien infaslu u nikkontribwixxu ħalli navvanzaw dawn il-proposti leġislattivi. Nittama li ħankunu nistgħu niddiskutu fl-imkien mod kostruttiv ħalli navvanzaw. Ippermettuli illi innejt xiftit kelmi oħrajn, issa illi intom għaziltu li li aħna issa fadlilna eh, nikkompletaw il mburaw jina naħseb illi laddu issa immedjatament għall-elezzjoni tal-Viċi President ta' dan il-Kumitat. Għana diġa konkludejna illi il-lista tal-membri u ta' dawk illi fil-fat huma membri sostituti aħna fil fat edna li għanna il-quorum il-kien minn mu taħdax il-membru għad raġuni nishti issa nitlobkom li tejdu li jekk hemmx xi proposti għal viċi President. Much Chairman and uh, Sur Winkler, grazie ħafna President, qabel ma nippreżenta l-kandidatura tiegħi nixtieq nifraħlek għall elezzjoni tiegħek bħala President ta' dan il-Kumitat. Fisem il-Grupp PPE għandi l-pjaċir u anki l-unur li nipproponi l-kandidatura ta' Sinjura Taik Tokja Saifi bħala l-ewwel Viċi President tal-Kumitat Inta, il-kollega Tana hija marufa ħafna fost il-membri tal-Kumitat Inta, ila membru ta' dan il-Kumitat mill-ewwel darba li ġi kostitwit mill-2004 lawn. Kienet ukoll viċi koordinatur tal-grupp PPE fil-Kumitat Inta f'dan l-aħħar mandat kienet rapporter jew xedu rapporter ta' ħafna dokumenti importanti f'dan l-aħħar mandat u wkoll kienet president tal-Kumitat Politiku tal-Assembleja Euromed qabel ma daħlet fil-Parlament Ewropew. Kienet ukoll segretarju tal-Istat tal-Kumitat tal-Iżvilupp għal-Gvern Franċiż u nagħlaq billi ngħid illi jiena ċert li ser ikolla rwol ewlieni xtaqdi fil-buro tal-Kumitat u ser tgħin ukoll l-attività biex timxi kollox b'effiċjenza. Grazzi. Schön für diesen Grazzi ħafna ta' dik il-proposta sa nixtieq insaqsi lilkom il kol jekk hemm xi proposta oħra għal viċ President. Jekk le, nista' insaqsi lis sinja Zajfi jekk hija fil-fatt li dikirazzjoni tal-interessi finanzjarju jekk jiex membru sieħ ta' dan il-kumitat u jekk taċċettax il-nomina għal viċi President tal-Kumitat. Iva, President, għatlet mistoqsijiet tiegħek nirrispondik Iva. Hemm xi ħadd minnkom illi ma jaqbilx illi aħna fil-fatt bċabċiba li konfirmaw il-ħatra tas-Sinjura Saifi. Tajjeb. Mela, għalek, Sinjura Sajfi, qed nistana bil-ħarqa naħdmu flimkien b'mod kostruttiv u nistidnek sabiex tiġi għawek bil-qedadija. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann kommen wir zur Wahl des. ist kollegi, issa nistaw naddu għal eh, l-elezzjoni ta' tini viċi president tal-Kumitat. Għandkom proposti? Grazzi, l it etnejn għal votazzjoni għal elezzjoni ta'kom. Nishtiq nifproponi fisem il-ħodor Janik Ġadu għal tini viċi president ta' dan il-Kumitat tafu huwa membru impenjat għal dan il-kumitat u ilu jaħdem għal ħafna snin fuq l-affarijiet tal-kummerċ l-iktar mill-1994. Ħadem dejjem f'dan il-qasam, għandu ħafna esperjenza, ħafna rfin u membru b'esperjenza f'dan il-komitat. Nkunu kontent jekk tistgħu tappoġġaw bħala t-tieni viċi President tal-Kumitat inta. Grazzi. Herzlichen Dank. Grazzi ħafna. Hemm iktar proposti għal nomina ta' viċ-president melħan saqsi tret l-mistoqsijiet li l-ekku kolġenik. Inti id-dikjarajt l-interessi finanzjari, inti membru sħiħ u taċċetta il-ħatratija kallura. Iva President, Iva President, Iva President. Dan frage ich auch hier. Tajjeb, grazzi ħafna, mela ħansaqsi saqsi l-kom il-koll taqblu li aħna permezz ta' akklamazzjoni permezz ta' ċabċipa nkunu nistgħu nikkonfermaw il-ħatra tas surġadu. Tajjeb, nawguralek ħafna. Janik nistidnek sabiex tiġi bil-qeda u ukoll. jetzt das Präsidium. Issa sabiex rikkompletaw il buran nixtieq li ngħaddu għall-elezzjoni ta' tielet viċi President. Il-kworum kif qedna l-ewwel kif ħabbarna l-ewwel huwa komplet. Ir-rappreżentanti wkoll qed ikkompletaw dan kollu issa nixtieq ntlobkom sabiex tgħiduli x'proposta għandkom għal viċi euh, President l-oħra. President l-għonet nifraħ, nifraħlek tal-ħatra u anki għal-ħatra tal-Viċi Presidenti fisem il ipp u għapjaċir u onur għalija niproponi li Julia Winkler bħala eh, Viċi President u kien membru ta' dan il-Komitat mill-2007 ħafna kollegi tal-Komitat jiftakru kem jaħdem ibes u specialment fuq il-Balkani tal-Komitat ponent qabel ma daħal fil-Parlament, is-Sur Winkler kien Ministru tal kommerċ eh, fil rumanja eh, sal-2007 u Ministru tal-Komunikazzjoni eh, mill-2007. Huwa il prezenza tijaw fil-buro ħatkun għal beneficju tal-ħidma tal-Kumitat. Grazzi ħafna, signora Sajfi, ta' dik il-proposta minna ħatakom, għan jekk hemm xiktar proposta minna ħatakom, jekk le, san nixtieq Nsaqsi l-istess mistoqsijiet li Sir Winkler, inti dikjarajt l-interessi finanzjari minti membru sieħ ta' dan il-komitat u jekk taċċettax din eh, l-elezzjoni. Iva jena sottomettejt id-dikjarazzjoni ta' interessi finanzjari jena membru sħiħ tal-komitat u għalija eh, naċċetta għax u għanur naħdem ma'kom fil-bro tal-komitat. Grazzi. ħanerġa' nsaqsi fil- eh, lilkom jekk intom taqblux li permezz ta' ċabċipa u klimazzjoni aħna nkun nistgħu nażlu li Sir Winkler. Ganz herzlichen Glückwunsch. Proset lilek, Sir Winkler. U anka lilek nistiednek sa biex tiġi tpoġġi bil-qeda u hekk ħdejna ħallibek nkun nistgħu nkompletaw il-buro. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Präsidium ist. Eżis, kollegi kif tistaw taraw issa għazilna lil membri kollha tal-buro li għanzi skużawni insejt ir-raba viċi president għax kif jirnexxieli ninsija eh, din il-nomina u l-elezzjoni mela naddu għal fatt li aħna issa nixtiequ nsaqsu jekk xi proposti oħrajn għal viċi presidenti oħrajn wara li għażilna tlieta imma kjoġba. Grazie President, nifraħ li l il-Viċi Presidenti. Jena kont qed ninkwita li kon ansejna fuq ir-raba Viċi President. għal dastantina nishtiqni proponi l-kollega. Eh, Jan Zardil li rappresenta Repubblika Ċeka u ħadem fl-għor ħames snin u, u se tkun aġġunta tajba ħafna għal buro tiegħek. E, illi eh, tistgħu tappoġġaw il-kandidatura tiegħu. Grazzi għafra din il-proposta sir Zara de Liva, naturalment, aħna konna diġa diskutejna u nafu illi nistaw naħdmu b'mod kostruttiv u tajjeb bejnietna. Mela ħan saqsi il-tlet mistoqsijiet inti eh, għamilti dikjarazzjoni tal-interessi finanzjari inti membru sieħ ta' dan il-kumitat u taċċetta il-ħatra bħala viċi-president? President, jena eh, u għettaqt id-dmiriet tijaj kolla anki il-dikjerazzjoni ta' interessi finanzjarju jena membru sħiħ tal-komitatu jena kontent ħafna inkun membru tal-buro flimkien ma'kom. Naċċetta, grazie. Grazzi ħafna mela ħan saqsi lilkom il-koll intom taqblu illi permezz ta' ċewċipa akklamazzjoni aħna nkunu nistgħu nikkonfermaw il-ħatra ta' sur ta' Saraba Priviġ President. Sur Zaradin. Ja, herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, und damit ist wirklich das Präsident. Grazie ħafna, eżis kollegi, għet li jissa nissa nħabbar illi il-browa komplet u eh, issa nittama li aħna jkonna issaħħa li flimkien inkunu nistaw niddiriġu l-Kumitat fit-tempesti li nistaw naffaċċaw il-qoddim. Mela ħan issa ħanaddu għal-konferma tal kalandari tal-laqat tal-bija tas-sena. Intom suppost diġa għandkom il-lista tal-dati tal-laqat u jekk ma tkun lebda oġġezzjoni ħan nistgħu nikkonfermaw il-kalendarju tal-laqat sal ħar ta' din is-sena u apparti minn hekk jiena nixtieq ngħidulkom fil fit-22 ta' Lulju fit-3 ta' wara nofsinhar aħna għandna laqa li jmiss u naħseb illi ħajkonna xifti deċiżjonijiet importanti li aħna irridu nieħdu iżda apparti minn hekk ukoll rridu nħejju ruħna tajjeb anke l-diskussjoni mal-Kummissarju. Mhux qed nara li hemm ebda eh, oġġezzjoni għal kalendarju tal-laqat mela nista' ngħid li dan il-kalendarju huwa adottat u fil-fatt nista' nibatulkom mbagħad eh, dan il-kalendarju lill-membri kollha. Il-punt eh, li jmiss huwa l-approvazzjoni tal-profil lingwistiku għal dan il-kumitat. Iżda mhux il-membri kollha sostituti huma Eh, maħtura u mażula din raġuni aħna ma nistawx niddeċidu fuq l-approvazzjoni tal-profil lingwistiku għal din raġuni ħana postponu din id-deċiżjoni sa 22 tal-Ulju sa dak kienar ħajkunu diġà intażlu il-membri sostituti għal din raġuni jiena nixtieq li nħeġġeġ il-partiti politiċi kollha sabiex iħaffu ħalli nistabbilixxu il-listi tal-membri u membri sostituti ħan nkun nistgħu niddeċidu fuq l-approvazzjoni tal-profil lingwistiku. Il-ħames punt jiena llum ikolli ngħid li m'għandix affarijiet kbar x'ngħidilkom u x'naqsam magħkom, però jiena nixtieq eh, ngħidilkom li jiena biċ-ċar nistqar illi b'kooperazzjoni lest illi mmexxi dan il-kumitat u diskussjonijiet f'dan fiħdan dan il-kumitat u eh, għal leġislatura li jmiss intom tafu illi aħna kemm fuq fil il-Parlament Ewropew kif ukoll flimkien ma' kumitati oħrajn ħanippruvaw insibu l-aħjar Eh, metodi possibbli u jista' jkun xi kuntat ikollna bżonn eh, niddiskutu daqsxejn eh, forma ta' ġlied iżda jiena naħseb li permezz ta' trattat ta' Lisbona aħna għandna ħafna kompetenzi sabiex verament ikun nistgħu nagħtu kontribuzzjoni għal ħidma tal-Unjoni Ewropea u jiena kuntent u nistanejt li nħossni gburi li għanna kumitat kbir għanna 41 membru sieħu għanna Zgur il-possibilta li aħna nkunu nistaw in-influenza u l-politika tal-kummerċ, il-politika fuq dan il-level ta' kummerċ internazzjonali kemm fuq il-level Ewropew kif ukoll fuq il-level internazzjonali. Jiena ginsab konfint li ħafna mill- ftejim ta' ftejim kummerċjali li kienu ikunu negozjati u li kellhom ikunu diskussi mhux daqshekk fil-pubbliku mħabba li ma kienx hemm daqshekk interess, issa nara illi dan għandhom iktar qed jintwar iktar interess minn ħadd ċittadini għal dan it-tip ta' politika jiena naħseb illi huwa tajjeb li jkun hekk minħabba li dawn huwa ftehim ta' rilevanza kemm għall Parlament Ewropew kif ukoll għaċ-ċittadini tagħna qed nieħdu kost illi qed nerġgħu nimbuttaw fiċ-ċentru ta' diskussjoni u fajnejn iċ-ċittadini wkoll dan it-tip ta' politika u dan it-tip ta' ftehim politika dwar politika kummerċali u aħna dwar is-seta, dwar TTIP, dwar TISA u anka dwar ħafna ftejim u negozjati oħrajn fuq ftejim kummerċali aħna ħankomplu naħdmu b'mod pożittiv u kostruttiv. Għalija importanti ħafna li aħna jkollna diskussjoni trasparenti kemm jista' jkun ħalibek il-ħtiġijiet kollha illi jista' jkollna jkunu koperti l-kol kemm aħna nkunu nafu dwarhom ħallibek ukoll ma nkunu qegħdin neskludu lil ħadd miċ ċittadin tagħna. Jiena naħseb li anke fuq livell ġenerali nista' ngħid li ħan niddiskutu fuq il-mod ta' kif il-politika kummerċjali tista' tkun infassla b'mod eh, ġust mhux biss mod ħieles. Jiena naħseb li nista' ngħid li dan ħajkun ix-xogħol tagħna, xogħol importanti ġifieri rridu nirriflettu daqsxejn x'inhuwa għandu jkun fil-qalba tal-politika kummerċjali fl-Unjoni Ewropea. Naħseb li għallum nista' nieqaf hawnhekk u nista' nawguralkom il-koll u u li li u koll li flimkien aħna nkunu nistaw natmu b'mod kostruttiv u nkunu nistaw nidderriċu il-vapur tal-kumitat eh, tagħna fid-direzzjoni tajba. Issa għanna l-Sur Dartmouth għal point of order. Fil, osor ħafna, inti għandek raġun tajt li għanna ħafna ħedma fuq dan il-komitat u responsabilitajiet tal-komitat skont il-trattat eh, tal-Lisbona li ma biex maħħa ma emmi teżisti. Il-kalendarju però huwa wieħed ħafif eh, ju TTIP l-ftejmit l ohran Dana mwix il-forum eh, ġust biex eh, n-organizzaw il-kalendarju. Nishti eh, jena n-proponi dan il-ħsib biex intkom tikkonsidraw ma li kolkom ħin. Grazzi, ħadna notu tal-kommentijak, issa ħana nerġaw niddiskutu fit-22 ta' Lulju anka l-kalendarju, ix-xogħol li għandna x'namlu u naturalment li ah, aħna f'dakinhar rridu niftemu ukoll fuq il-bqija tal-laqat. Nawguralkom ħafna u nittammaw li aħna flimkien kun nistgħu naħdmu tajjeb grazzi. Well, the trouble is that you um,